Sur President, jiena votajt kontra din il-proposta minħabba li maħniċ għadin rappresentaw kompromess tajjeb bej dawk li jużaw l-internet u dawk li għandhom id-drittijiet tal-awtur. Kien hemm forsi possibilità li dan il-bilanċ jintlaħaq imma Kien hemm possibilità li jintlaħaq dan il-bilanċ iżda il-problemi u r-riski marbutin mal-upload filters verament eh, jistgħu jikkonkludu l-wasalna għal ħafna żbalji serji. Jiena nittama li l il-monopolju tal-seta ekonomika iktar saħħa naħseb sfortunatament u ħafna żgħażagħ illi verament xtaqu jissiltu favur l-Ewropa ikollna ngħid li aħna njorajnihom u tfajniehom iktar lura l-Honorable Harkin. Today was a good Illum kien ġurnata tajba, sabiħa, meta l-Parlament Ewropew u wera li qiegħed jappoġġja u jipproteġi awturi, kreaturi ta' kontenut, eccetera. Dan għamilna għamilnieħ billi għamilna xogħlijiet tagħhom e, marbut bidrittijiet ta' awtur permezz ukoll ta' platforms digitali, dinja rebħa tajba fejn il-ġganti teknoloġiċi qatt mhux se jkunu iżjed jakkumulaw jaqilaw fortuni kbar għaskapitu e, tal-kreaturi tal-kontenut fuq l-internet. Illum dal-parlament mhux qed l nnifsu jkun immexxi minn kampanji minn dawk li jridu jżommu pożizzjoni dominanti. U fl-aħħar, wieħed mill-prinċipji li fuqhom aħna għandna nissuktaw nibnu l-Unjoni Ewropea hija l-prinċipju ta' pagament u remunerazzjoni deċenti għal ħaddiema u xogħol tagħhom. Jiena nemmen li aħna qegħdin inżommu l fuq dan id-dritt għas-settur tal kreativita Grazzi, grazzi sinjura is suramaġi President, nirringrazzjak, nipproteġu lill-awturi. Ma naħsibx li nkunu qegħdin nopponu il-pjattaformi żgħar ma nkunux qegħdin aħna nagħlqu idnejna għall l-akademiċi u ċittadini fl-Ewropa li qegħdin jinkwita mħabba l-libertà tal-internet għax minkejja l-avvanzi li għamilna biex niproteġu l-kreaturi, min joħloq il-kontenut, nafu li jem eh, teddi timħabba l-filtraċ ta' din li timmaġna din il-direttiva l-insibu fija. Għonek għanna direttiva li jissa madiex aġġornata għax nafu xġara bl-internet f'dan l-aħħar seklu ġifiri hemm bżonn li ma hemm bżonn li ninventaw internet ġdid li jipproteġi verament il-ħolqien. Grazzi ħafna. Grazie, Senjor Kelly. Grazzi sur Kelly, mississa. Grazzi. L-iktar ħaġa faċli l-lum kienet li kien nastienu jien pretendu illi xejn mwet jiġri u bħal mamlu xuħut ma jivvutawx, jien ma milċek, jien votajt favur del proposta dil proposta rridu nassiguraw li l-leġislazzjoni tinvolvi żvilupp teknoloġiku u l-suq uniku digitali jaħdem kif suppost u jaħdem tajjeb. Ġurnalisti u artisti u oħrajn għandhom e, id-dritt issa li jazlu u għamilna ipprovajna u għamilna ħilitna kollha biex nibnu bilanċ bejn il-libertà fuq l-internet u d-drittijiet tagħhom fuq ix-xogħol tagħhom, fuq ix-xogħlijiet tagħhom. U biex il-ġid ma jinqasamx biss fost il-ġganti teknoloġiċi u kien hemm miżuri wkoll biex ma jkunx hemm atturi jew ġurnalisti jew oħrajn illi xogħlijiet tagħhom jiġi eh, ut abbużat u dinja direttiva li tista' tiġi imtejba fuq il-livell ta' implementazzjoni. Grazzi ħafna l-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, President Iva, aħna provajna nsibu soluzzjoni tajba, iżda biex nagħmlu hekk aħna rridna naraw illi dak illi kien propju propost l aħħar mill aħħar ma kienx daqshekk tajjeb, allura jiena votajt kontra. Jiena ma naħsibx li issa għandna eh, direttiva li verament ħatħares il-drittijiet tal-awtur. Jiena naħseb iżda li regoli li għandna bħalissa qegħdin jippermettu li jkun hemm metodi ġodda ta' propaganda u din tista' tiġri u naħseb illi ix-xogħol teknoloġiku jista' jkun differenti jiena jkolli ngħid illi anke fuq eh, it-traduzzjonijiet tal-kotba id-drittijiet tal-awturi għandhom ikunu garantiti aħna fil-pajjiżi ta' wara l-komuniżmu għandna ħafna esperjenza minħabba eh, tentattivi ta' limitazzjonijiet tal-ħelsien tal-espressjoni u nifhem li dawk iċ-ċittadini li xtaqgħu li votaw kontra grazzi. Kellimni jmiss, meta niġu Grazzi President. Ħafna NGOs u esperti ikkritikaw bil-mod qawwi id-direttiva ġdida hawnhekk u jiena mħasseb dwar il-leaking automatiku, eh, algoritms automatiċi, etc. li jistgħu jwaslu għal xi ċensura awtomatika u tillimi tal-libertà ta' espressjoni taċ ċittadini fuq l-internet. SMEs ikollhom inqas eh, opportunitajiet ta' tkabbir u jkunu inqas kapaċi li jikkompetu fuq livell internazzjonali. U pubblikazzjonijiet kbar jiċċensuraw l żżar. Jien naħseb li għandna bżonn garantixxu eh, drittijiet ta' awtur fuq l-internet iva, veru, ġurnalisti għandhom bżonn jitħallsu iva wkoll, imma mar, imma it-teddit u l-riski li hemm marbuta ma' din riforma huma kbar u jiena votajt kontra. Grazzi, kellimni miss. jina ma naħsibx nista' ngħidu li din hija xi ħaġa li mhix ħajkollha konsegwenzi aħna fil-Varsavja wkoll kellna nissiltu kontrija din il-ħaġa aħna qegħdin nitilfu l-opportunità ta' espressjoni ħielsa. Għanna daqsxejn ta' kriżi jiena ma naħsibx li hija kriżi minħabba li m'għandniex aċċess għall kultura jew m'hemmx nies kreattivi biżżejjed. Jiena naħseb li għandna ħafna valuri importanti li rridu niddefendu u naħseb li m'hemmx għalfejn li jkun hemm kontroll bħal dan minħabba illi dan ħajwassal għal ħafna burokrazija. Jiena naħseb li l-internet jgħat jirregola lilu nnifsu mingħajr bżonn ta' ħafna intħil. Dziękuję pane předsedo za slova. Is-sur Polczak, grazzi, President. Jina naħseb li l-iktar mod faċli biex nirrebadixxu għal dawn il-voti huwa li Nastien u ma dik tkun leħfef ħaġa. Jina naħseb li dawk l-awturi tal-copyright, il-produtturi għandhom id-dritt li jitħallsu għal dak li joħolqu u l-utenti għandhom id-dritt li jikollhom il-liċenzji wkoll skont ċertu regoli. Jiena il riżultat tal-lum ma jaġobni xejn affattu għax ma nexilniex nivutaw fuq l-emendi fuq l-artiklu 13 eh, fejn il-numru 11 huwa bilanċjat imma fit-trialogu 13 inbidel b'tali mod li ma issa eh, diżastru sar. Aħna mm, mħabba il- il-proċedura tal-votazzjoni l-lum marna xilnix nilħu il-fini tagħna u jina stjenejt. Is-sur Mamikins, grazzi President. Jena nishtiq nifraħ il-kollegi dak b'dir-riżultati li ksibna. Lejja ngħidu l-verità kif inhi. Jiena ma nafx għaliex ċabċpu meta d direttiva ġiet aċċettata, jiena kont qed naqbel mal-Sinjura Regner, ġifiri li niftħu id-direttiva għall-emendi votajt kontra l-ewwel qari, imma nista' nifirħilkom għax qegħdin fid-direzzjoni li jieħdu l korea tan-Nord u r-Russja. Jiena issa narraw li se jkun hemm iktar u iktar ċensura dan aħna li ġejjin mill-pajjiżi tal-Vant nifmuħ il-ċensura hemm qiegħda. Grazzi, issa l-mozzjoni dwar drittijiet eh, fundamentali ta' nies ta' discendenza Afrikana, Signor Kenge. Grazzi President għall-ewwel darba l-Ewropa tirrikonoxxi din forma kera ta' razziżmu u ta' dawn in-nies li s-sitwazzjoni kull ma jmur dejjem tinxter fl-Afrika. Dan huwa mhux għajr l-ewwel pass għal soċjetà Ewropea iktar inklużiva, ekwa u ta' rispett, soċjetà fejn ma jkunx hemm iżjed l-spazju għal mibeda ta' natura razzjali. Grazzi ħafna. Grazzi, signora. Naddu għal l ispikazzjoni tal-voti li jmiss issa ir-rapport Kofot fuq ir-rapport fuq eh, kriminalità finanzjarja, evażjoni ta' taxxa u evita ta' taxxa. Sura Makovej. Grazzi ħafna President. 100 biljun euro huwa l-ispiża ta' ħasil ta' flus fl-Unjoni Ewropea fis-sena. 100% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. Dak hu id-daq 70% ta' każijiet ta' ħasil ta' flus transkonfinal fin natura tagħhom u globalment ikunu iżet 1.5 biljun euro fuq livell transkonfinali. Is-sena l-oħra ġi adottat, ġiet adottat tal-ħames direttiva kontra il-ħasil ta' flus, ġifri għanna sa' għafas legali ta' din l-eru kaza kbira. Fjannar ta' 2020 hija l-iskadenza għal dan. Ir-Romanija għadha ma poġġiċ ir-raba eh, direttiva dwar il-ħasil ta' flus u ksur u proċedura ta' ksur issa t-nidiet kontra r-Rumanija minħabba dan minħabba ta' nuqqas implementazzjoni. Parlament u Kunsill għandhom bżonn jadottaw leġiżlazzjoni biex jikkompletaw il-qafas Ewropew inkella ma tistax tit ma jistax kollok suċċess f'din. Is-sinra Ismail, grazzi sur President, jista' jkun legali ma mhux ħaġa tajba mhux moralment tajba l-elit fid-dinja li huma l-iktar sinjuri Eh, qed komplu dejjem isiru iktar sinjur permezz tal-użu ta' tax havens fid-dinja. U din ma jistax ikun eh, tibqa' d U hija daqqa ta' ħarta eh, kontra dawk li jħallsu kuljum it-taxxa meta jmorru għax-xogħol din hija problema fuq statura internazzjonali u fl-Unjoni Ewropea irrid ikollha il-kuraġġ illi illi tibqa miex għal qoddim u tixpruna għal soluzzjoni u għalhekk Renju Unit titkun magħna f'din il-ġlieda. Muchas gracias. Eh, señor Mann. Danke, President. <clears throat> Fünf Jahre lang. Grazie ħafna l-ħames snin fil-komitati Eh, speċjali wieħed nejn u tlieta jiena ħdimt ħafna fuq il-ġlida eh, kontra ħasil tal-flus u anke fil-kumitat tal-Panama Papers jiena eh, ħdimt ħafna anke fuq il-xogħol tal ministri u biex nipproteġu l-whistle blowers illi x-xogħol tagħhom kien verament siwji Idefni Garwana Gal Galizja li kienet inqatlet ukoll kienet maqtula wkoll eh, f'Malta minħabba dawn ir-reati jiena naħseb illi hemm bżonn li nkomplu nissiltu kontra l kriminalità b'mod iktar intensiv. Aħna nixtiequ li jkun hemm rapporti għal kull pajjiż country by country reporting. Jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha tkompli tissira il qudiem l istati membri għandhom jikkooperaw aħjar ħalli fil-kwistjonijiet ta' taxxa ma jistax ikun hemm iktar dawn il-possibiltajiet, għandu jkun hemm iktar ġustizzja. Kellim li miss Soġaweski, grazzi ħafna. Kieku kont nafx is-sur menx kellu jgħid. Jiena nixtieq ngħid u nirreferi għal fatt li Dan ix-xogħol dan biss sena fil-fatt għaddej iżda fil-bidu tal-ħidma tagħna fil-dan mandat aħna pruvajna wkoll nagħmlu progress bħal dan iżda kien hemm min prova jagħmel bsaten fir-roti, aħna xorta waħda kuntenti li rnexxinna niftemmu fuq eh, kompromessi u fl-aħħar mill-aħħar dan ir-rapport jista' jkun adottat. Naħseb li dan huwa rapport li ħajjenna nimxu l-qudiem iżda l-affarijiet domna biex wasalna għalihom. Aħna hekk qed nippruvaw naraw kif nistgħu nkunu iktar effiċjenti. Grazzi. Onorevoli Rosati. Sur Rosati, grazzi ħafna Grazzi. Jien kuntent ħafna nara l-adozzjoni ta' dar rapport. Iva, l-appoġġ sħiħ illi ingħata f'dawn il-kumitati kien verament importanti. Jiena ħdemt ħafna mar rapporters mill-qrib u il-ħidma biex naslu għal dan il-kompromess li kien kompromess li seta' jwassal għal appoġġ min-naħa tal-Istati Membri qiegħed iwassal issa għal ċertu suġġerimenti min-naħa tal-Istati Membri naħseb illi issa wasalna fit-tmiem ta' proċess li mexxa l parlament Ewropew il-ġlida kontra il-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa kienet waħda mill-iktar affarijiet importanti li aħna ħadna ħsieb matul il-mandan mandat leġislattiv tagħna u din hi xi ħaġa li verament qed jistennew minnha ċittadini. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President. Il-kriminalità finanzjarja mhijiex biss taħsara l-Unjoni Ewropea, iżda anke l-istati membri illi qegħdin jibatu minħabba evażjoni tat-taxxa. Jiena naħseb illi m'hemmx kooperazzjoni effiċjenti bejn l-awtoritajiet tat taxxa u din hija problema kbira minħabba li m'hemmx flus ta' informazzjoni kif suppost apparti minn hekk nafu li ċertu reġuni mhumiex qegħdin lanqas jiġġieldu b'mod effiċjenti kontra l-evażjoni u l-evitar tat taxxa kumpaniji żgħar ta' daqs medju ma jistawx iqabdu konsulenti ta' taxxa u jħallsu ħafna flus għalhekk, jiġifieri jiena naħseb li din mhix xi ħaġa tajba għall politika u lanqas għall ekonomija Din raġuni jiena naħseb illi huwa importanti li jkollna eh, qafas ta' liġi Ewropew ħalli bekk niġġieldu b'mod effiċjenti eh, kontra l-evitar u l-evażjon tat-taxxa. Grazzi ħafna l-Onorevoli Lopez Bermejo. Grazzi ħafna, eh, Sur President, l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa huwa punt li jmur kontra l-ekonomija tagħna hija tinaqqas ir-riżorsi riżorsi li jkunu tajbin għall pubbliku ġenerali u hija tidajja fl-istituzzjonijiet ukoll il-fatt li eh, sitwazzjoni fiskali mhix l-istess għal kulħadd qiegħed iwassal biex il-ċittadini tagħna fis-soċjetajiet qed ikunu iktar irrabjati ma nistgħux nippermettu illi ehm, din ħatibqa' tkun xi ħaġa ehm, li xxekkel it-tmexxija effiċjenti tal-istituzzjonijiet pubbliċi Jiena naħseb li minħabba l-iskuża li jekk ikun hemm inqas taxxa ħajkun hemm iktar xogħol u iktar investimenti hemm mekkaniżmi issa ta' e, evitar fiskali li wassal għal problemi fil-politika soċjali. Jiena votajt favur dan ir-rapport minħabba li l-Kumitat Speċjali Tax tax tlieta ħadem tajjeb u wera kif il-kumpaniji l-kbar qed jużaw ta' mekkaniżmi ta' vitar tat-taxxa li huma verament aggressivi u naħseb illi sissa aħna qegħdin naraw illi qegħdin nippruvaw aħna nevitaw iktar il-taxxa u jiena naħseb li stajna nikkonkludu wkoll il-diversità tal-mudell fiskali fl-Ewropa qiegħed joħloq kompetenza importanti bilan illi kontribwixxi dejjem inqas għalhekk. F'din il-loġika kompetittiva wieħed mu qed jikseb eh, xejn u qegħdin nitilfu minn kollox jiena naħseb illi aħna nistgħu niggwadanjaw minn iktar vantaġġi fiskali u dan jista' jippreġudika l-maġġoranza. L-raġuni jiena nixtieq nkun naf x'inhu l-kompromess ta' ta' bejn il-pajjiżi jekk aħna nixtiequ niggwadanjaw minn dak li għandna għad dispożizzjoni tagħna rridu wkoll naraw li kulħadd ikun jista' jisarraf fl-istituzzjonijiet Ewropej u fil-kwistjoni fiskali din hija verament xi ħaġa importanti. Grazzi ħafna nistgħu nwaqfu issa s-seduta sa tlieta ta' nofsinhar.